Għala, nta' għada 9 ta' ġunju, mid-9 ta' fil-ħodu, sal-5. Ġa, hemm l-agenda fuq il-website u issa naġġornaw il-laqa. U nawguralkom serata sabiħa.